Good morning, um, everybody, welcome. L-għodwa tajba, nil-għaw li l-kulħat. Għal din il-laqa ta' dal-għodu. L-ewel punt fuq l-agenda. Qabel ma naddu għal rapport Rosier nilqa lil dawk li għedin iżuruna mid-Danimarka nilqawkom għal dan il-kumitat tagħna. Mela nibdew il-konsiderazzjoni tal-abbozz ta' rapport tat-tisjiet tal kompetitività tas-suq intern permezz tal-iżvilupp tal-Unjoni Doganali tal-Unjoni Ewropea u l-Governanza tagħha. Virginie Rosier għandha l-kelma. Grazzi ħafna. Qed nippreżenta rapport fuq inizjattiva propja għat-tisjeħ tal-kompetitività tas-suq intern permezz tal-iżvilupp tal-Unjoni Doganali u l-Gvernanza tagħha. Rapporti li diġà aħna dattajna u dawna ukoll huma parti minn proċess ta' rapporti li għandna fuq is-suġġett. L-iskadenzi għall-parti tal-Unjoni Doganali għandna r-rapport Shields dwar il aspetti oħra tal-Unjoni Doganali u allura għandna numru ta' rapporti wkoll finanzjarji, rapport speċjali, kif ukoll is smigħ tal-qorti tal-awdituri dwar is-setup tal-IT meta nħarsu l qudiem lejn l-2020. Jiena niftakar dak li jintqal waqt is smigħ kien hemm ħafna pressjoni fil-fatt fuq il-kwistjoni tal-IT dwana u anki fuq is-sistema tal-IT. U allura dan huwa meqjus bħala fajl li huwa wieħed tekniku bħal donnu huwa meqjus bħala inqas politiku għalkemm hemm ħafna elementi li huma importanti fuq livell tal-Unjoni Ewropea li huma ta' natura politika għaliex l-Unjoni Doganali huwa fil-fatt il-pedament tal-Unjoni Ewropea politika essenzjali għaliex tiddefinixxi l-Unjoni Ewropea u l-mod kif hija taħdem. Jekk ikun hemm avveniment wieħed biss illi juri kemm din il-ħaġa hija essenzjali għall koeżjoni tal-Unjoni tagħna hija Brexit u Brexit huwa punt li jiena inkludejt ukoll fir-rapport. Naħseb illi hemm ċertu flessibilità żejda min-naħa tal-Istati Membri u allura kif nistgħu nerġgħu nagħtuhom il-ħajja. Irridu nfakru l-istatimenti fin-natura essenzjali ta' din il-politika. Fl-2013 adottajna l-politika wara numru ta' snin ta' diskussjonijiet u b'hekk fl-2020 għandna nimxu lejn miżuri aktar issa konkreti biex naraw li jkun hemm reazzjoni rapida, fluidità. Iżda llum nintebħu illi iva l-2020 issa wara l-kantoniera iżda ċertament anki fil-passat rajna illi kellna nituazzjoni mingħajr dewmien biex anki nilħu ċertu deċiżjonijiet fil-2013 bekk dejjem se naraw illi l-iskadenza se tkun wara l-bib tistennina u allura jekk naraw il-kodiċi antika tagħna doganali Kenna dik li ġiet ppreżentata fl-2005 u mbagħad li ġiet adottata fl-2008 u s-sur Selimovic qed jgħid li tranzizzjoni għandha tgħaddi għall-2025 u nafu xi ħaġa li ġrat u nafu li bekk allura se jkollna bżonn nistennew 20 sena għal proċeduri li huma essenzjali għall-Unjoni Ewropea minkejja x-xogħol kollu li għandna quddiemna naħseb illi Il-proġetti kollha għandhom ikunu lesti sa tmiem iż-żmien tat tranzizzjoni u allura l-Kummissjoni u l-Istati Membri se jkollhom isegwu l-linji essenzjali ta' dawn il-proġetti u jiddeċiedu x'hemm isir. Aħna rridu nistabbilixxu l-prinċipji u mbagħad nimxu skontom. Il-Kummissjoni bekk għandha x-xogħol biex tara illi tara illi kulħadd qed josserva dak illi suppost għandna nagħmlu u tħeġġeġ il dawk illi qed jagħmlu lura. L-applikazzjoni ta' dawn iż-17 il-lodda tal-IT m'għandhomx ibidlu jum wara ieħor bħala politiċi jrid ikollna skrutinju fuq is-sistema, però l-Kummissjoni wkoll trid tara li ħadd ma lura inkella jkollna naġġornaw l-odot illi suppost qegħdin nimplementaw il-problemi li aħna ltqajna magħhom fil-fatt għandhom jenuna biex fl-aħħar mill-aħħar ikonna governanza aktar b'saħħitha għall-Unjoni Doganali u anki finanzjament li jista' b'xi mod jgħin l-elementi importanti li aħna tnisqu fuqhom. Irrid ikonna aktar kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet naraw illi l-istati membri u l-Kummissjoni jaħdmu flimkien u anke naraw li jkollna linji gwida biex ovvjament dejjem insegbu proċeduri konsistenti. Nittama li nkun nistgħu nilħqu ftehim bejn il-gruppi sal-iskadenza. Grazzi għal PP. Sur Seinfeld bħala wieħed mix-Shadows. Grazzi. Rozmawiamy na temat bardzo e, e, ważny. Għonek qed nirreferu għal kwistjoni li hija importanti ferm, u wkoll li hija komplessa. Xi ħaġa li anki semmit ir-rapporter meta semmit il-kwistjonijiet pertinenti Jiena nara din il-kwistjoni minn perspettiva ta' stat u b'dan il-mod nistgħu nifhmu l-Unjoni Ewropea bħala istituzzjonijiet f'termini ta' kwistjonijiet finanzjarji, fiskali, u mbagħad nista' nqis is-sitwazzjoni minn perspettiva ta' konsumatur, ta' ċittadin. nirreferu għal livell għoli ta' ħarsina l-konsumatur. Umbat, il-kwissjoni nistgħu nikkonsidraw wkoll mill-perspettiva ta' negozjant, ġifieri entitajiet kummerċjali, negozji li b'mod bażiku għandhom x'jaqsmu mal-kodiċi ta' dwana, kwistjonijiet ta' dwana li għal diversi snin qegħdin nippruvaw insibu soluzzjonijiet għalihom. Meta aħna naraw dawn il-kwistjonijiet mhux biss mill-perspettiva ta' dan il-kumitat iżda anki mill-perspettiva tal-kummerċ, allura hemmhekk naraw il-kwistjoni bħala relazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-kumplament tad-dinja f'termini ta' ftehimiet internazzjonali firmati mill-Unjoni Ewropea u stati membri li lim mill-Unjoni Ewropea e għandna dawn il-ftehimiet differenti ta' kummerċ u jiena nistqar illi naqbel mal-kritika u ma l-inkwiet brabta mad dewmien fl-implementazzjoni tas sistemi IT. Kwistjoni bażika ħafna din, iżda nippreferi li jkollna dewmien mingħajr xi konsegwenzi negattivi wisq għaċ-ċittadini bħala konsumaturi jew negozji li jimxu skont ir-liġijiet milli ikonna implementazzjoni imħaffa tal-liġi Umbat wara ikonna sitwazzjonijiet li ma jkunux aċċettabbli fejn iċ-ċittadini jew in-negozji li jaqgħu taħt is-soluzzjonijiet fiskali mbagħad ibatu. Jiena naħseb illi fid-dokument tagħna għandna nimxu b'dan il-mod. Jiena se nipprova nipproponi emendi illi sejrin issaħħu il-pożizzjoni ta' dawk li jaħdmu fil-qasam tan negozju u ċ-ċittadini. Fl-istess kuntest nitlobkom tinnutaw l-iskadenzi meta niddiskutu l-Unjoni Doganali u l-elementi rilevanti li huma inklużi fil-kodiċi doganali jridu dejjem niftakru x'inhi l-istruttura tal-Unjoni Ewropea għaliex din maċċija xi ħaġa astratta. Iż-żmien li aħna qegħdin nivvalutaw ifisser illi fil-ġejjieni ikonna theddida għall-Unjoni Doganali qed nitkellem u nirreferi għal proċess ta' Brexit illi bla dubju ta' xejn se jkollu effett fuq l-Unjoni Doganali kemm fuq perspettiva ġenerali. Jiġifieri skont ir-riżultat aħħari se jkun minn negozjati u mbagħad anki sitwazzjonijiet konkreti ferm, pereżempju il-frontiera ta' dwana tal-Irlanda. Anki l ġibilità hija ta' problema tal-Unjoni Ewropea u hija problema anki jekk ma nikkonsidrawx Brexit. Mhux xi sigrit dan, kulħadd jaf illi ġibilità tintuża mhux biss biex jitmexxew in-negozji fl-Ewropa iżda anki hemm użu skorrett dan l-aħħar smajna dwar trasferiment illegali ta' sigaretti permezz ta' U allura x'jiġri jekk it-termini tal-ftehim ta' Brexit ma jiġux innegozjati kif suppost. U allura nistgħu niltaqgħu aktar problemi. Dawn huma kwistjonijiet illi rridu ninkludu fil-rapport bħalissa mhumiex riflessi dawn u dawna ovvjament iridu jidhru bħala parti mill-omittjoni tagħna għall-Komissjoni. Grazzi Sur Selimovic għall-Alde. Grazzi ħafna, Signor President, u l tajba li kulħadd. L-ewwel, grazzi li rapporter għall-preżentazzjoni tagħha u kif tafu ir-rapport għandu impatt fuq ix-xogħol tagħna fil-Kumitat dwar l-implementazzjoni tal-Common Electronic System għal qasam tad-dwana. Kenna nagħmlu posponiment sal-2023 u ntawlu żmien. L-ambizzjonijiet huma impressjonanti hawnhekk fir-rapport qegħdin indirizzaw ħafna elementi tekniċi ma nistawx nagħmlu xejn dwar dan u jiena fiduċjuż illi il-ħolqien tal-Catalyst Group ukoll jista' jkun ta' vantaġġ. Issa, kif jgħid ir-rapport, l-implementazzjoni tal-istruttura komuni fih dan l-Unjoni Doganali ma rnexxilix tikseb l tagħha u bilna li, li nagħmlu posponiment u dana f'negozjati mal U Allura naqbel mar rapporter Illi hemm riskju kbir il-mobilizzazzjoni finali tiġi posposta. Fil-Kumitat għedna li l mandatu li konna posponment sal-2023 dak huwa l-mandat tiegħi fin negozjati tal-ġejjini tat trilogu. Mhux 2025 se ġildu kontra se ninsistu fuq l-2023. Mhux kif semmejt inti stess issa 20 sena. Biżżejjed issa daqshekk. Jena smajt ħafna skużi f'dawn l-aħħar 20 sena, pero fl-aħħar mill-aħħar kull xaħat irid jgħid lessa rridu nagħmlu xi ħaġa. Jena ċert illi nuqqas ta' struttura jista' anki jitfa' lura il-saħħa tal-Unjoni Doganali. Smajna miż-żewġ kollegi tagħna dwar Brexit. Jiġri x'jiġri xorta se jkollna sitwazzjoni perikoluża. Ma nafux se jiġri, ma rridux nindaħlu fin-negozjati, ma rridux l-ebda mod namlu xi tip ta' influwenza fuq in-negozjati, però irridu naħsbu għal xi problemi li jistgħu nistgħu nitaqgħu magħhom. Umbat, jeħtieġ li jkollna sistema komuni tal-IT biex nindirizzaw is-sitwazzjoni. Apparti s-sitwazzjoni tal-Irlanda ta' fuq u anke apparti l-kwistjoni ta' ġibilta. Minajr ma jkollna sistema tal-IT se nkunu sempliċement inħarxu l-problemi tagħna stess. U allura importanti ferm illi nindirizzaw s sitwazzjoni u anki minkejja proposti kollha li semmew tas soft border, kollox jiddependi fuq dawn is-sistemi tal-IT li suppost għandhom jaħdmu, per mhux se jkunu preżenti. U allura jiena nħeġġeġ il kulħadd biex nżommu mal-iskadenzi, nżommu dak niftemna miegħu u ikonna pożizzjoni alternattiva jekk niltaqgħu ma' xi problemi oħra. Nieħu pjaċir naħdem fuq dan il-xogħol u nieħu pjaċir kol naħdem magħkom grazzi. Grazzi ħafna għal Gwe. L-Onorevoli De Jong. Grazzi ħafna, Signor President. Pjaċir għalija illi niddiskuti mill-ġdid dan il suġġett dan il-Komitat għaliex aħna dedikajna ħafna attenzjoni għal dan is-suġġett. Rajt pjaċir kbir ir-rapport, però għandi mistoqsija rapporter Ma nafx xed tismani bħalissa. If she's not listening, I can just stop. Mela jekk mhux qed tismani jiena se nieqaf Virgini, Virginie, jekk jogħġbok tista' forsi tpoġġi bil-qeda tismani. Mr. De Jong, euh, Monsieur De Jong qui veut euh, vous eh, Sir De Jong għadu mistaqsija għalik. Uh, mela kontet najt. Ir-rapport ġobni ferm anki l-ambizzjoni għalli xi ħaġa importanti. Qed nitkellmu dwar Brexit, Aħna kellna żjara fuq l-aspett ta' digitizzazzjoni f'dan il-qasam. U tajjeb dan għaliex bekk stajna nitkellmu ma' Renjuni dwar il-konsegwenzi u kif se nindirizzaw s sitwazzjoni l qudiem U għal mistoqsija tiegħi hija din. Ir-rapport tajjeb m'għandix emendi fuq it-test kif inhu bħalissa iżda. Nista' ngħidu ħafna iktar dwar UCC u l-problemi fil-prattika fil-kodiċi doganali. Nisa fidejn ir-rapporteur jekk aħna se naspandu l-ambitu ninkludu biex ngħidu hekk il-problemi li l-kodiċi nnifsi qiegħda wkoll timponi fl-applikazzjoni inti semmejt linji gwida, però hija xi forsi nistgħu nestendu u inti qed tgħid diġà lem rridu nisqu kwistjonijiet illi diġà m'hom semmija, diġitizzazzjoni b'mod partikolari għax dik hija problema kruċjali għalissa. Allura fidejk kollox huwa possibbli. Ftit emendi, l-ebda emenda jew jisekonna ħafna grazzi. Grazzi Denis, mela qabel ma morru lura l-rapporter, ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni Ewropea is Kermode. Uh, thank you very much. Grazzi ħafna. Huwa ċar li mill-perspettiva tagħna tal Kommissjoni il-modernizzazzjoni tal-Unjoni Doganali huwa għaffar importanti ferm u ċertament naqbel ma ħafna mill-punti li semmew l-onorevoli membri dwar l-Unjoni Doganali għalix għandha post essenzjali fl-istruttura Ewropea. Ċertament huwa ta' dispjaċir punt li semmejn diġà dan li qegħdin pożizzjoni fejn se jkollna nirreferu għal dan id-dewmien fl-implementazzjoni tal-IT, però xtaqt nagħmel żewġ kummenti fil-qosor dwar dan. L-ewwel, maħniex sitwazzjoni fejn qegħdin naraw illi morru minn sistema fuq il-karta għal sistema ġdida tal-IT Bħalissa diġà tisir ħafna xogħol li huwa digitalizzat u allura nafu li hemm perċu attwal qawwi ta' proċeduri li qed isiru permezz ta' sistemi tal-IT. Hawnhekk għandna numru ta' sistemi illi jorbtu ma' sistemi oħra ċentralizzati u deċentralizzati. Nifhem il-punt li issemma qabel illi ma nistawx naraw li jkollna kaos fl-implementazzjoni tas sistemi, riski għall kummerċ li nippruvaw nisforzaw il-pass u nispiċċaw b'sistemi li mhux kompatibbli u ma jaħdmux huwa riskju għoli. Qed nsemmi dan għaliex xi sistemi diġà jaħdmu tajjeb. L-NCTS, sistema ta' transitu, qed jaħdem dawk li huma membri, anki dawk li mhumiex membri tal-konvenzjoni jaraw li s-sistema taħdem sewwa, però l-aġġornament jeħtieġ ħafna kooperazzjoni mhux biss fost l-istati membri iżda ma' pajjiżi terzi bħal iżvizzera Xi ħaġa li trid titwassal b'ċertu attenzjoni. Issa, il-punt imsemmi fir-rapport dwar in-nuqqas ta' informazzjoni li tat il-Kummissjoni jiena jidhirli li forsi mhix ħaġa ġustifikata għaliex fil-fema tiegħi dan ġej mill-kummenti tal-qorti tal-avrituri dwar l-informazzjoni li l-Kummissjoni tagħti, però naħseb il-Kummissjoni b'mod ċar fil-proposta tagħha l-emenda ta' 278 tagħti r-raġunijiet u l-ġustifikazzjonijiet imorru lura l-kwistjoni ta' levitar tal-keos u li konna kollox ippjanat. Il-proposta 278 fl-emenda proposta kienet ibbażata fuq konsultazzjoni twila biex bekk ikonna pjan realistiku iżda ambizzjuż għat twettiq tal-IT. Issa malajr malajr President permetti li nkopri xi punti illi jissemmew fil-rapport dwar azzjonijiet illi l il membri jħossu li huma adattati l-aġġornament tal-programm UCC huwa importanti ferm għalina iżda ma jista' jsir xejn sakemm ma niddeċidux jekk ikunx hemm estensjoni tal-limitu ta' żmien hekk kif huma l-affarijiet. Però nisħaq illi huwa fil-pjan ta' xogħol UCC illi li pjanar detaljat isir, pjanar li jinkludi koordinazzjoni mal stati membri kif ukoll mal-kummerċ. U allura aħna qegħdin ninkludu mill-qrib il-kummerċ qed naħdmu fuq rekomandazzjoni tal-Qorti tal-Awdituri b'mod partikolari qed nifokaw fuq l-implementazzjoni tal-UCC, inkluż dawk il-partijiet illi ma jiddependux fuq is-sistemi l-ġodda tal-IT. Xtaqt nisħaq dan. Bħalissa il-UCC qed jiġi implementat il-proċess mhux qed jitwaqqaf xi elementi iva qed jinżammu lura, però xi wħud mill-elementi biss. U hemm punt li jissemma fir-rapport dwar nuqqas ta' ġustament tal-ispeċifikazzjoni tekniċi u funzjonali mill-ġdid in-nisħa li mhux l-intenzjoni tagħna li nagħmlu bidliet sempliċement biex bidlu l-affarijiet iżda jkollna proċess ta' konsultazzjoni mal-istati membri u rridu nevitaw situazzjoni ta' kaos li l-onorevoli membri irriferi għalih qabel. Wieħed mill-elementi essenzjali li għandna bżonn biex ikon implementazzjoni kif suppost huwa li l programm li jkollna l qudiem jiġi implementat biqbil mingħajr il-finanzjament ikun hemm riskju għal l-attività li nixtiequ u bekk aħna flessibbli biex aħna dejjem nirrapportaw għal din l-istituzzjoni biex taċċertaw li intom tafu sewwa dwar l-iżviluppi jekk kif isiru. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u allura imorru lura għar rapporter Virginie Rozier. Grazzi. Mela biex inwieġeb lil Dennis. ma nafx inti ġa tissegwi dak li tisir, però dwar l-ambitu tar-rapport hija din hija inizjattiva propja tinsewx. Jiġifieri jiena limitata fit-tul tal-opinjoni innifisa. Issa, nixtieq li noqdu attenti għal kwistjonijiet ta' governanza u applikazzjoni għaliex kif semmejt qabel, jekk se nqisu reviżjoni tal-kodiċi, allura se jkollna bżonn niżviluppaw regoli, speċifikazzjonijiet u qatt ma se naslu għal konverġenza fuq l-implementazzjoni. Iva dwar governanza rridu niffukaw fuq dan il-punt. Issa jekk hemm xi kritika li rridu nresqu mhux se nitkellmu dwar reviżjoni għax imbagħad hemmhekk wisq irridu nżommu mal-prinċipji, però ma nistgħux nitfgħu dubji fuq l-implementazzjoni, partikolarment minħabba l-iskadenzi 2023 iva, nittamaw li dan jkun il-każ, din hija l-pożizzjoni tal-Parlament naraw jiġri fl-aħħar ta' negozjati, però dak huwa l-punt ta' tluq tagħna. Grazzi lill kummissjoni għall kjarifiċi tagħhom. irridu nagħmlu ġestjoni tar riskju jew naraw li ma jkollniex riskju u nistgħu allura ma nagħmlu xejn biex ma nitlux għal riski. Ċertament, aħna nixtiequ naraw sforz minn naħa tagħkom biex issibu kompromess bejn l-ambizzjoni u s-sigurtà. Grazzi ħafna u kif diġà ħabbarna l-iskadenza għal emendi se jkun 28 ta' Novembru nofsinhar. U allura, grazzi ħafna u bekk nalqu dan il-punt. Uh, item uh, and we uh, will Nistennew żewġ minuti qabel ma nibdew il-punt il-votazzjoni. maybe before we start. Forse għabel eh, ma nibdew. Irridu naraw. Et nara illi għaw membri prezenti sostituzzjoni flok oħrajn. Irċevejna notifiki minnant li pipi minn illi għaw sussigu għel flok komi għal SMB Belvu u Agular minn flok Mizzi u Gutierrez u mill-inner flok Mastalka, hok minn flok Chazak. U Sinjura Lambert minn flok Duran. Jekk huwa possibbli nirċevu dawn in-notifiki ftit qabel eh, il-votazzjoni tkun ħaġa tajba ħafna. we will uh, start with the votes and uh, the first... Nistaw nibdew bil-vot u l-ewwel rapport li se nivutaw fuq huwa l-opinjoni fuq l-implementazzjoni ta' direttiva fuq il-kura tas saħħa transkonfinalis. Ir-rapporteri Signora Grappini. Mela l-ewwel naddu għal kompromess numru tlieta. Favur, kontra, opinjon, astenzjoniet għaddit. Umbat il-kompromess numru 8, favur kontra astensjoniet għadda, kompromess 7, favur kontra astensjonijiet għadda, eh, kompromess 4, favur kontra astensjonijiet għadda, kompromess 5, favur kontra astensjoniet għadda, kompromess 6, eh, favur kontra astensjonijiet għadda, u issa naddu direttament għal l-vot aħari u namlu vot elettroniku. Hawnhekk. Nalqu l-votazzjoni Għaddit 27 favur, 2 kontra u astensjoni waħda. Mela nifirħu l-Sinjora Grappini. U dan jfisser illi issa nistaw nivvotaw fuq il-punt li mis fuq il-proposta għal regolament fuq azzjonijiet rappresentativi għal interess kollettiv tal-konsumaturi il-rapporter Dennis De Jong. Mela, l-ewwel emenda 37 favur kontra astensjonijiet ma' diċ. Issa naddu għal l-ewwel kompromess favur kontra astensjonijiet għaddiet. Issa suppost naddu fil-kompromess numru 2, però qabel ma nivutaw fuq il-kompromess 2 se nivutaw fuq l-annessi. Mela, għandu jkun bej wieħed paġna 28. Kulħadd saba il-pasna tal-annessi u issa għandi proposta. Għanna ħafna mendi ta' sursulik. Nistaqsi jekk il-possibilità li għom għan blok Min emenda 300 sa l-emenda 319. Kulħadd jaqbel fuq għadi eva, Ma issa qed nivvutaw fuq l-emendi minn 300 għal 319. Min huwa favur? Kontra. Astenzjoniet u dawn maddewx. U dana tixtiequ tamlu verifika, mela namlu verifika fuq dawn l-emendi. Nalqu l-votazzjoni. Ma kienet se tagħmel l-ebda lebda differenza. Uh, allora, mm, kif għadna, maddewx. Insan nkomplu blemenda 320 favur kontra astenzjoniet għaddiet namlu verifika anki fuq di tajjeb nar u l-votazzjoni għaddiet Emenda et nistaqsikom nerġa, hemm possibilità li namlu nivutaw għan blok fuq l-emendi ta' Giulia Reda. Ifisser e li għanna 331, 322, 23, 24, 25, le, le, mela le, merridu namlu għom wahda wahda. Mela 321 favur kontra astensjoniet naħseb li ma għaddiċ, namlu verifika. Emenda 321. Nalqu l-votazzjoni għaddiet. Mela 317. Eh, eh, emenda 17. Favur kontra astensjoniet? Namlu verifika anki fuq l-emenda 17. nar u l-votazzjoni. Għaddiet. Mela, emenda 322 favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ, namlu verifika, ok. Nar u l-vot għaddiet l-emenda 18 favur, kontra, astenzjoniet, namlu verifika anki fuq di. u l-votazzjoni. L-istess maġoranza. Mela, 323 favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika għalax anki fil-gruppi stess hemm pożizzjonijiet differenti. u l-votazzjoni. Ma diċ. Emenda 19 favur kontra astensjonijiet. Namlu verifika anki fuq din. u l-votazzjoni. Għaddit. Issa għanna l-emenda 324 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. Emenda 20 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. Emenda 325 favur kontra. Astenzjoniet maddiċ. 21 favur kontra. Astenzjoniet għaddit. 326 favur kontra astensjoniet maddiċ eh, minna 22 favur kontra astensjoniet għaddit 327 favur kontra astensjoniet maddiċ emenda 23 favur kontra astensjoniet għaddit 328 favur kontra astensjoniet maddiċ 24 favur kontra, astensjoniet għaddit, 329 favur kontra, astensjoniet maddiċ, 25 favur kontra, astensjoniet għaddit, 330 favur kontra, astensjoniet maddiċ, 26 favur kontra, astensjoniet għaddit, 331 favur kontra, astensjoniet maddiċ, 27 favur kontra astenzjoniet għaddit 332 favur kontra astenzjoniet maddiċ 28 favur kontra astenzjoniet għaddit 333 favur kontra astenzjoniet maddiċ 29 favur kontra astenzjoniet għaddit 334 favur kontra astenzjoniet maddiċ 30 favur kontra astenzjoniet għaddit 335 favur kontra astensjoniet maddiċ, 31 favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq diħax ma rajt l-idejn kolla. Għaddit. 336 favur kontra astensjoniet maddiċ, 32 favur kontra astensjoniet għaddit. 337 favur kontra astensjoniet maddiċ, 33 favur kontra astensjoniet għaddit. 338 maddiċ, 34 favur kontra astensjoniet għaddit. 339 favur kontra astensjoniet għaddit. Namlu verifika 339. Nal votazzjoni. Maddiċ. Issa naddu għall-emenda 35 favur kontra astensjoniet għaddit u issa nerġaw lura fuq fejkonna qabel fuq il-kompromess numru 2 fil-pażna numru 3 tal-lista tal-voti. Mela, il-kompromess numru 2 favur kontra astensjoniet namlu verifika. nar u l-votazzjoni. Għaddit. Emenda 139 favur kontra astensjoniet għaddit. Issa l-emenda 144 favur kontra astensjoniet naħseb illi dina maddit, imma namlu verifika. Emenda 144. Nalqu l-votazzjoni. Maddiċ. Issa il-kompromess numru 3 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 162. E, favur kontra astenzjoniet għaddit. Issa għanna l-emenda 166 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa namlu tridu tamlu verifika, namlu verifika fuq l-emenda 166. u l-votazzjoni. Iva, fil-fat, hija eh, maddiċ b'vot wieħed. Issa naddu għall-emenda 172 u 173 li huma identiċi favur, kontra, astensjoniet, maddewx, Issa emenda 174 favur kontra astensjoniet maddiċ 175 favur kontra astensjoniet maddiċ tridu tamlu verifika iva nistaw nemlu verifika fuq l-emenda 175 nal l-votazzjoni u maddiċ emenda 175 76 favur kontra astensjoniet maddiċ emenda 177 favur kontra astensjoniet maddiċ tirru tamlu verifika fuq di tajjeb se namlu verifika fuq il-177 nal u l-votazzjoni maddiċ issa l-emenda 178 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika, namlu verifika fuq l-emenda 178 kirrokkom. u l-votazzjoni. Ma ddiċ. Issa l-emenda 8 favur kontra astensjoniet għaddiet. Issa emenda 182 favur kontra astensjoniet ma ddiċ Emenda disa favur kontra astensjoniet namlu verifika fuq din l-emenda numru disa. Nalqu l-votazzjoni. Ma ddiċ. Issa l-emenda 156 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ emenda 183 favur kontra astensjoniet maddiċ, emenda 184 favur kontra astensjoniet maddiċ, 187 favur kontra astensjoniet għaddiet. Issa naddu il-votazzjoni fuq it-test oriġinali tal-Kommissjoni. Favur, kontra, astensjoniet għaddit, issa naddu għal kompromess numru 4, favur, kontra, astensjoniet għadda, issa l-emenda 207, favur, kontra, astensjoniet għadda, għaddit, kompromess numru 5, favur, kontra, astensjoniet għadda, kompromess numru 6, bej wieħed ieħor paġna 20. Favur, kontra, astensjonijiet għadda. Issa l-emenda 249 favur, favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Issa, emenda 251 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 15 favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 252 favur kontra astensjoniet namlu, verifika fuq din emenda 252. nal u l-votazzjoni em SND zejed Mark mela għaddit mela naddu għal 253 favur. Eh, President għaw problema. Mawx traduzzjoni għal Portugis f'dawn il- eh, fuq din l-emenda, allora fuq il-reg, skont il-regoli ta' proċedura ma nistawx nivvutaw fuqa. Mi, mi jiex disponibli traduzzjoni. Eh, fuq il-test We will check. 253. yes. Of course, we cannot vote. Eh, ma nistawx nivutaw, x'se nivota? Mm, dina regola ta' proċedura, jekk emenda miex Eh, tradotta fil-lingwi kollha ma nistgħux nivutaw. So that we don't vote on that one. Okay, so that we don't vote on Mela ma nimmutmutawx fuq l-emenda 253. Eh, Unkomplu bil-emendi l-oħra, 254, favur kontra astensjonijiet maddiċ 255 favur kontra astensjonijiet namlu verifika fuq l-emenda 255. Nalqu l-votazzjoni u maddiċ. Naddu issa għall-emenda 256 favur kontra astensjonijiet ma rajtx l-għalde kif qed jivvotaw. Namlu verifika 256. nalqu l-votazzjoni, għaddit. 257 CP2 favur kontra astensjoniet maddiċ. Issa 260 favur kontra astensjoniet maddiċ. Namlu verifika fuq l-emenda 260. nalqu l-votazzjoni maddiċ emenda 261 favur kontra astensjoniet e, l-għaldex qed jivutaw mela nerġaw 261 favur kontra astensjoniet għaddiet 263 favur kontra astensjoniet maddiċ 264 favur kontra astensjonijiet. Naħseb illi hija adottata, però namlu verifika fuqha. u l-votazzjoni. Għaddit. Issa naddu għall-emenda 265 CP2. Favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tiru tamlu verifika fuq l-emenda 265 CP2. <clears throat> <coughs> Nar u il-votazzjoni u hija adottata, grazzi, għaddit. 266. Taqa. L-emenda 267 favur kontra kon astensjonijiet għaddit. Le anki di kienet waqt ġifiri mħabba votazzjonijiet oħrajn. Mela issa naddu għal l-emenda 268 ċp2 favur kontra stenzjoniet maddiċ. Namlu verifika fuq l-emenda 268 ċp2. Nar u l-votazzjoni. Għaddit. Mela 272 issa favur kontra astensjoniet verifika 272. nar u l-votazzjoni ma Issa naddu għal emenda 273 favur kontra astensjonijiet ma Emenda 275 favur kontra astensjonijiet ma 276 favur kontra astensjonijiet għaddit. 277 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Namlu verifika fuq 277. u l-votazzjoni maddiċ. Mm, issa 279 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 280 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 281 favur kontra astensjoniet. Naħseb li hija adottata, però nagħmlu verifika fuqha 281. Nagħmlu l-votazzjoni. Għaddiet. Issa 285 favur kontra astensjoniet ma' 284 favur favur għal 254 favur kontra astensjoniet d-deċ. 283 favur kontra astensjoniet għaddit 286 favur kontra astensjoniet d-deċ. 287 favur kontra astensjoniet maddiċ Issa 289 favur kontra astensjoniet d-deċ u disajn favur kontra <clears throat> astensjoniet għaddit, 291 favur kontra astensjoniet għaddit, 292 favur kontra astensjoniet għaddit, 293 favur għaddit taqa, 294 eh, favur kontra astensjoniet maddiċ, 296 favur kontra astensjoniet għaddit, issa 297, 298, 299 identiċi favur kontra astensjonijiet għaddew, 16 eh, favur di taqa. Melissa naħdu direttament għall-emenda numru 1, il-paġna hija paġna 34. u nistaw naddu għall-emenda 45 għax il-kompromess numru 5 kien adottat. Mela l-emenda hija emenda 45. Favur, kontra, astensjoniet. Naħseb li maddiċ, imma namlu verifika fuqa. Emenda 45. Għat eh, jonqsu għat imtnejn eh, naqsin. Nalqu l-votazzjoni għaddiet. Issa naddu għall-emenda 46 favur Tejwa, nevotaw fuq 46 favur kontra astensjonijiet għaddit. Issa naddu għal emenda 62 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 63 favur kontra, astensjoniet għaddit, erba namlu verifika fuq l-emenda 63. Nalqu l-votazzjoni, maddiċ. Issa l-emenda 64, favur, kontra, astensjoniet għaddit, emenda 66 favur, kontra, astensjoniet maddiċ, Issa l-emenda 70 favur kontra astensjoniet maddiċ, 72 favur kontra astensjoniet maddiċ, 73 favur kontra astensjoniet għaddit, issa emenda 4 u 70 u tli, emenda 3 huma identiċi favur kontra astensjoniet għaddit, għaddew, Issa naddu għal emenda 97. Kważi lesti. Favur kontra astensjoniet għaddit. Emenda 98 favur kontra astensjoniet maddiċ. Emenda 99 favur kontra astensjoniet ma namlu verifika. Namlu verifika fuq l-emenda 99. wieħed nieqes, issa narqu l-votazzjoni, maddiċ, issa naddu għall-emenda numru 100, favur, kontra, astensjoniet, ma kienx ċar, namlu verifika fuq l-emenda 100. Narqu l-votazzjoni. <laughs> kien ċar, 28 favur, Mela, l-emenda 106 favur, kontra, astensjoniet, għaddit. namlu verifika fuq l-emenda 106. u l-votazzjoni, għaddit. essa l-emenda 108 favur, kontra, astensjoniet, maddiċ, 109 favur, kontra, astensjoniet, maddiċ, namlu verifika fuq l-emenda 109 u l-votazzjoni ma ditx emenda 114 favur kontra astenzjonijiet ma ditx emenda 118 favur kontra astenzjonijiet għaddit issa għanna l-vot aħari. Mela vot aħari eh, elettroniku nominali nar u l-votazzjoni u ja, adottata 18 favur, 10 kontra u 3 astensjonijiet. Mela uh, nifirħu l-Denis, natik il-mikrofonu. Grazzi, Signora President, u rritnajti li jena kontent u nirringrazzja li Shadows kolla li ħadnbu Eh, ibes fuq dan il-fajl. Issa nishtiq najt l-IPP u l-ICR illi il-tħassib tagħhom illi ġew espressi waqt il-shadows, eh, il-laqat, se noħodu miħaj, l-lakin ter tal-vot kif kena l-lum fil-diskussjon se jerġaw jidru fil-juri u dawnu mal l-pozizjoniet li se miħaj fil-juri. Grazzi, Melissa rridu nivuta fuq il-mandat. Rridu namluħ elettroniku? Iva, elettronikament fuq il-mandat fuq il-UCC minnaħata Selimovic elettroniku. nar l-votazzjoni u adottat maġġoranza kbira. 27 favur u wieħed kontra. Mela, mela bekk, issa nalqu l-votazzjonijiet għall-lum.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 Okay, so we continue with our meeting and Tajab, inkomplu bil-laqatana jekk jaġabkom. Għanna il-sessjoni ta' studju fuq l-implementazzjoni ta' direttiva tal-kwalifiki professjonali u il-Karta Professjonali Ewropea waħda mill mistoqsijiet li qed insaqsu lill-Kummissjoni hija jekk il-Kummissjoni x'beħsieba ta' stendi eh, l-IPC għal professjonijiet oħra bħal pereżempju l-inġiniera jew periti u liema passi konkreti eh, ttieħdu f'dak f'dan il-qasam. Mela, nilqa lill-Kummissjoni fostna u ngħaddi l-kelma lil Sur Frun. Grazzi ħafna, Sinjura President, l-odwa tajba lil kulħadd. Dejjem huwa ta' pjaċir għalija li nkun hawnhekk għalija llum iktar u ktar. Għaliex ehm, il-kard professjonali Ewropea kienet ta' suċċess kbir minn mindu eh, bdiet tiġi użata. Nixtieq insemmi xi statistika. Jekk jogħġobkom, żommu s silenzju. Antikom xi figuri fuq l-iżviluppi Kienem prezentazzjoni preżentazzjoni li bat l-segretarjat ma nafx jistawx eh, jipoġwa fuq l-iskrin għaliex din tista' tkun ta' għajnuna. Grazzi. Din kienet għodda ġdida fuq il-direttiva tal-kwalifiki fil-2013 illi ġiet disponibbli mill-2016 u id-data ta' implementazzjoni eh, f'jannar madwar tliet snin ilu jiġifieri kważi. Tajjeb, mela, kif tistgħu taraw fuq l-slide għamilna monitoraġġ ta' din il-biċċa ġdida u qed inkomplu għamlu monitoraċ mill-viċin sabiex naraw kif qed taħdem is-sistema għabbażi tal-IMI eh, tal-sistema tal-suq intern jiġifieri, u hekk inkunu nistgħu naraw kif qed taħdem kuljum. Kif ukoll kellna wkoll numru ta' avvenimenti bħal Simfo, Single Market Forum, eh, kellna wkoll kooperazzjoni mal mal-partijiet interessati u nitkellmu magħhom b'mod regolari. Mbagħad qabel ir rapport li rpubblikajna fl-2018 kellna starriċ ma' eh, partijiet interessati jiġifieri anke organizzazzjonijiet sabiex nifhmu eh, l-esperjenza tagħhom fuq din l-EPC. Mela, għandna Eh, riżultati tajbin kien hemm iktar minn 6000 applikazzjoni dawn huma qasma bejn id-dispożizzjoni ehm, temporanja u dik stabilita hemm ħafna eh, professjonijiet, hemm ħames professjonijiet, nurses, il-bdiewa, eh, fizioterapisti u dawk li ħadmu fil-proprjetà, ħankun qed nispjegalkom kif tqasmu l-IPCs għal dawn professjonijiet, hemm differenza wkoll bejn l-applikazzjonijiet li huma pendenti u dawk li ħarġu diġà u hemm numru ta' raġunijiet għaliex qed jiġri hekk numru għoli ta' applikazzjonijiet TPC ehm, fil-stadju inizjali li mbagħad ma jitkomplewx mill-professjonista forsi jirġaw jitneħew jew dokumenti ma jindbatux u allura kieku tkun interessanti li kieku nifmu eżattament x'inhu ma raġunijiet. Spiegazzjoni waħda tista' tkun illi xi ħadd qed jipprova jġib din il-kard man mbagħad ikollhom problema bid-dokumenti jew bil-miżati li huma eh, marbutin magħha. Qed nispekulaw hawnhekk, ma nafux eżattament għalfejn eh, in-nies ma jkomplux bl-applikazzjoni tagħhom imbagħad. Issa, l-slide li miss din hija xi ħaġa li semmejt meta nitkellmu fuq id-distribuzzjoni bejn il-professjonijiet differenti għall-istabilliment pereżempju għandna l fizioterapisti fil-maġġoranza tagħhom kif ukoll għandna ħafna nurses um, u jiġu rikonoxxuti. Umbat għal servizzi temporanji għandna ħafna li għandna gwidi tal-muntanji qed eh, nitkellmu fuq xi ħaġa eh, xi ħadd li jiċċaqlaq ħafna u jaffru servizzi lill persuni li jgwidaw, speċjalment fir-reġjuni tal-muntanji l-Alpi, Pirinej, eċetera. Eh, hija pjuttost eh, ovvja l fejn din id-distribuzzjoni. Mbatt fuq eh, fil-grafika ta' fuq tistgħu taraw in-numri. Nistgħu naraw li kien hemm stabli stabbli fin-numri, kien hemm aktar minn 2000 u kien hemm ta' 1200 kull sena. Issa naraw jekk jekk jiġi xek kellna numru għoli fit matul is-snin illi naqas xi ftit. E, imma imma naħseb qed nuru wkoll kemm kien ta' suċċess dan l-istrument. Flimkien ma l-PC qed nitkellmu fuq il-mobilità sikura u kien hemm anki suġġett ieħor fl-IPQD. Eh, fejn hemm anki l-sistema, il-mekkaniżmu ta' alert u tistgħu taraw in-numri ta' professjonisti li huma koperti għanna nitkellmu fuq professjonisti fis-settur tas-saħħa u anki l-implikazzjonijiet fuq il-minorenni eh, u qed inkoplu il-professjonisti wkoll anki minħabba eh, diplomi falsifikati kien hemm sitta biss minnhom fil-fatt kien hemm ħafna allerti. Din kienet ta' problema l-istati membri għaliex ma stennewx dan in-numru kbir kienu sorpriżi minħabba dawk, dawk li rċivew, jiġifieri mhux dawk li, li batu l-allert. Um, ehm, nixtiequ li l-istati membri jkun jistgħu jispjegaw għalfejn kien hemm numru daqsa kolli ta' allert, rajna illi fis-stati membri hemm sistema ta' sanzjonijiet, jiġifieri hemm min jiġi sospiż mill-attivitajiet tiegħu ehm, għal raġunijiet amministrattivi jew raġunijiet minuri. Pereżempju li ma jkunx hemm pagament tal-miżati ta' sħobija eh, jew inkella jista' jkollok anke proibizzjoni għal xi attività. Ehm, din dan il-mekkaniżmu ehm, jiddependi mill-sistema ta' sanzjonijiet fl-istati membri, jista' jkun hemm proibizzjonijiet jew restrizzjonijiet kif u dan huwa rifless fin-numru. Diffiċli ħafna l-istati membri eh, biex jimxu biex jaħdmu b'dawn in-numru li għandna. Aħna introduċejna distinzjoni bejn sanzjonijiet għal raġunijiet amministrattivi u raġunijiet sustantivi. Eh, kwart minnhom ħafna drabi jkunu minħabba raġunijiet amministrativi, il-miżati pereżempju, aħna ma nistgħux nintroduċu eh, aktar assoċjazzjonijiet biex nifmu eżattament għalfejn hemm alert fl-istat membru għaliex din mhix parti mid-direttiva anke minħabba l-protezzjoni tad data din hija xi ħaġa importanti. Ipprovajna naqsmu kemm jista' jkun partijiet imma tista' tkun diffiċli għal xi stati membri biex eh, jilaħqu man numru kbir ta' allerti. Din hija dan huwa l-istħarriġ għal partijiet interessati fuq l-IPC tistgħu taraw l-iskala bejn iż-0 u 5, 5 eh, jiġifieri tkun kuntent ħafna u 0 li ma tkun kuntent xejn. Aħna qegħdin fin-nofs ehm, li hija ġoġa tajba xi affarijiet li huma apprezzati mill-istati membri u anke mill awtoritajiet pubbliċi minħabba li hemm mod sikur ta' kif tista' tagħmel skambju ta' informazzjoni mill-IMI, il-dati ta' skadenza u l-proċeduri huma ċari wkoll hemm proċess u passi li jridu jittieħdu din tiġi tapprezzata. Hemm kritika wkoll li ħanieħduha bis-serjetà nkomplu nagħmlu monitoraġġ, nikkontrollaw u nirranġaw is-sistema għabbażi tal-feedback li nirċievu mill-professjonisti u mill-awtoritajiet mod partikolari. L-slide li jmiss? Tajjeb, dan huwa dak li talimna mill-professjonisti mill-organizzazzjonijiet dwar is-sodisfazzjoni eh, eh, fuq din il-biċċa għodda. Mela, nistgħu naraw il-punti li jistgħu jiġu mtejba. Il-punti ma mhux marbutin mal-proċedura tal-IPC kif tistgħu taraw, imma huma marbutin ma' kwistjonijiet importanti għall professjonisti U din hija xi ħaġa loġika illi Eh, dawn id-dati ta' skadenza forsi jisuhom li huma twal wis, il-miżati, dokumenti, meħtieġa jaħsbu li huma ta' pis żejjed u nistgħu nifhmuha din ukoll. <clears throat> Eh, imbagħad hemm eh, dan għaliex minħabba li huwa parti mill-proċess ta' rikonoxximent li jitqisu bħala burokratiċi ħafna. Issa, Hawnhekk għandna il-mekkaniżmu ta' alert eh, kif rajna kif islaj iktar kmieni dini eh, din hija ġejja mill-awtoritajiet. Qed naraw illi hemm aktar minn tliet kwarti illi eh, b'mod ġenerali huma sodisfatti. l-inna madwar 20% li ma tantx huma sodisfatti u għalhekk nixtiequ naħdmu aktar fuqha numru ta' allerti fis sistema li xi awtoritajiet li qed tirċivuhom diffiċli jilaħqu magħhom. Din hija xi ħaġa eh, li mhix parti mis-sistema hija kwistjoni li ġejja mill-leġiżlazzjoni nazzjonali. Issa, dan huwa il-livell ta' sodisfazzjoni li hemm fil-mekkanizmu tal lert hawnhekk għandna aktar eh, livell għoli, anke l-grafika nistgħu narawha eh, iktar jem asma tajjeb dan huwa ta' inkoraġġament għalina, imma ovvjament hemm xi kwistjonijiet illi sa ċertu punt nistgħu eh, nirranġaw fil-proċedura tal-art. Dawk huma l-kummenti u l-preżentazzjoni minn naħa tiegħi. Grazzi ħafna. Grazzi għal din l-istampa ċar li, li tajtna. Hemm xi hemm xi delegati li jixtieq jitkellmu? Grazzi ħafna. Ija nixtieq nagħmel xi kummenti iktar minn mistoqsija. Nirringrazzja ħafna lill-Kummissjoni. Nirringrazzjakom talli kontu preżenti f'dan il-kumitat u talli eh, tajtna din il-prezentazzjoni. Naħseb kienet interessanti ħafna. Kif intaf fil kummissjoni diġà jiena qajjimt żewġ mistoqsijiet. Waħda minnhom f'Lulju u fit-tweġiba tagħhom il-Kummissjoni għalulna illi lesti jirċievu talbita għall interess mill-partijiet rispettivi f'artiklu 4b tad direttiva tal-2005/36 fejn naraw jekk l-ambitu tal-kard Ewropea tistax tkun iktar wiesa. Eh, jiena naqbel illi din il-kard tiġi mogħtija lil professjonijiet oħra, jiena dejjem emmint illi s-suq uniku għandu jaħdem għal ċittadini tiegħu u mhux bil-kontra, irrid ikun hemm iktar gwaljanza fost iċ-ċittadini u għalhekk naħseb li l-applikazzjoni tal-Kard Ewropea twassal għal titjib, anke speċjalment minħabba il-qat u li fost iż-żazax eh, naraw il-mobilità tal-ħaddiema li li tista' twassalhom għal ekonomija iktar dinamika u tgħin lil ħaddiema. Naħseb wara l-Brexit importanti li nieħdu nieħduha bis-serjetà anke għall pajjiżi li ħajbqgħu fl-Unjoni Ewropea fil-dokument ta' ħidma f'April il kummissjoni rrid illi ħadmet mal partit interessati kien hemm madwar 4000 applikazzjoni illi ddaħlet għal din il karda Ewropea. U għalhekk naħseb qed naraw li kienet ta' suċċess. Xtaqt ngħid illi meta nitkellmu fuq il-prinċipji ta' taħriġ hemm potenzjal li noħolqu suq uniku u anki naqdu l-professjonisti fost l-istati membri. F-2017 mal-anki mal tal Inġiniera eh, iddiskutejna kif nistgħu indaħlu standards komuni ta' taħriġ għall inġiniera u din tista' tkun ukoll użata bħala proġett pilota. U għalhekk nixtieq nitlob lill-Kummissjoni sabiex tkompli bl-sforzi tagħha biex bekk inwessaw il komptek applikazzjoni għal din il-kard eh, ta' professjonisti u nżidu l-istandard tagħna. Grazzi, Sinjura Gabbert. Iva, grazzi. Jiena naħseb illi dan huwa suġġett importanti ħafna, speċjalment għas-suq uniku. Kif ukoll għal min jixtieq illi naħdmu flimkien bħala suq uniku mhux biss għad-dispożizzjoni tal-servizzi ma anke għall-istabbiliment. Jiena naħseb illi kien hemm kisba kbira wara illi il-pjattaforma il pjattaforma Eh, ġit introdotta din il-kardi ġdida ġiet introdotta u naħseb li kien hemm kisbit kbar daw l-aħħar snin. Ir-riżultati li qed naraw illum juruna illi fil-fatt dan kien instrument eh, pożittiv ħafna għattiħu għost li ntlaqa b'mod pożittiv aħna ħdimna jitfit mal kummissjoni għal żmien twil jiena fil fatt kont rapporter u anki li introduċa eh, kienu introduċa din il-kard Ewropea u naħseb li artiklu 4 ta' direttiva ta' professjonisti għandha tkompla u naħseb illi il kummissjoni Ewropea eh, qed iżomlura anke meta titkellem fuq l-Assoċjazzjoni tal-Inġiniera huma kienu qed ilhom jitolbu għal 10 snin kif jistgħu jagħmlu progress. Nixtieq insaqsi l-Kommissjoni, naf li l professjoni ta' inġiniera eh, mhijiex professjoni waħda, hemm ħafna professjonijiet fiha u naf li jekk ħatajdli, iżda nistgħu sempliċement nippruvaw nħarsu lejha din nikkonsidrawha, forsi nistgħu nimxu quddiem għaliex professjoni ta' inġiniera jew anki Eh, il-professjoni tal-periti, dawn huma professjonijiet illi jinbidlu madwar id-dinja u għalihom il-burokrazija li neħu l-burokrazija, anzi, eh, naħseb tkun importanti ħafna li jom. Nasab, eh, Sufferani kien jitlob għal progress f'dan il-qasam, un batem Sir Buġiti issa, fejn hemmhekk hemm design elf eh, membru f'din l-organizzazzjoni. U allura naħseb għandhom xi tip ta' saħħa u nemmen illi hemm assoċjazzjonijiet oħra illi kieku jixtiequ li jkun hemm progress, għalhekk nixtieq inkun naf min-naħa tal-Kummissjoni jekk hix kwistjoni li nisimgħu mill-partit interessati jew ix kwistjoni li nimxu l-qoddim fix-xogħol tagħna li nisimgħu ovvjament ma jfissirx li bil-fors ħadd jieħu deċiżjoni jew azzjoni. U allura rridu naraw kif nistgħu niżguraw illi l progress verament isir. U nixtieq nagħmel mistoqsija jiena wkoll Meta nitkellmu fuq servizzi temporanji, anke l-gwida tal-montanji, gwida tal-montanji, din hija parti kbira minn dawn is-servizzi. Jiena għamilt mistoqsija lill kummissjoni anke fuq dawk il-gwidi tal-skiing. Hemm problema kbira pereżempju fi Franza għaliex il-gwidi eh, Awstrijaki jittieħdu ehm, mill-muntanji għaliex diffiċli Taħt istruzzjoni eh, li jagħtu istruzzjonijiet fi Awstrija ma diffiċli jużaw fi Franza mbagħad. U allura jekk għan zaw din l-PC, għalfejn ma tiżistix pereżempju għal gwidi tal-skiing, għal-liema tal-skiing. L-estensjoni tal-EPC, ovvjament jekk ikun hemm eh, għoda li tiġi użata tajjeb li kikun użawa eh, kemm jista' jkun bot wiesa' din tkun faċli anke legalment eh, tista' hija possibbli għal professjonisti. Iżda. Xi ħaġa interessanti illi ninnotaw meta aħna bdejna bl-IPC kien hemm xi professjonijiet oħra illi ġew ikkonsidrati, waħda minnhom kienu l-inġiniera fil-fatt. Però kienet diffiċli mill-impressjoni tiegħi kienet illi xi stati membri ħasbu li ħatkun wis eh, tab ta' peace jekk ma jirregolawx il-professjoni għall-IPC. Għaliex l-istati membri li forsi ma jirregolawx il-professjoni irridu eh, ipoġġu xi ħadd responsabbli tal-amministrazzjoni biex eh, jilqal it-talbit tal-IPC ġifiri ikun hemm impenn mill-istati membri għalkemm m'għandhomx forsi awtorità kompetenti, irridu jaħdmu, irridu naħdmu mal-sat membru eh, mod konstruttiv. Forsi l-affarijiet ma kienux ċari imma niftakar fid diskussjonijiet aħna eh, proponejna li l-inġinjera poġġew fl-ewwel grupp. Dan kien punt ewlieni. u għalhekk anki spiegajna l-benefiċċji għall-amministrazzjonijiet ukoll jridu nikkonvinċu lill-partijiet kollha f'dan każ anki lill-istati membri nispjegawlhom x'iridu nagħmlu naħseb li suċċess qed juri waħdu, naħseb dan huwa l-aħjar riklam li nistgħu nagħmlu għaliha. Ġifieri ħan nżommhom fid-diskussjonijiet. Imbagħad fattur ieħor li tajjeb inżommu f'moħħna u li huwa iktar faċli forsi b'mod ġenerali anke l-IPC meta jkun hemm rikonoxximent awtomatiku u l periti fil-fatt jirċivu dan ir-rekonoxximent. Jekk issaqsi fejn fejn nistgħu nagħmlu progress iktar malajr, naħseb nistgħu nagħmlu aktar mal-periti mill-inġiniera, żewġ professjonijiet li huma li f'qasam relatat forsi ehm, anki għal periti bħala utenti tas sistema jisibuha aktar faċli li jużawha din u hemm awtoritajiet kompetenti f'ħafna mill-istati membri diġà. U qegħdin naħdmu diġà mal organizzazzjoni li tirrappreżenta lil periti biex naraw illi huma jkunu interessati fl-IPC u mmorru fl-istati membri eh, sabiex nispjegaw li hemm settur li jixtieq eh, jixtieqa. Għatem ħafna x-xogħol sabiex l-IPC tkompli taħdem u anki ntejbuha u kif qed jiena eh, l-aħjar riklam li se kollok u li eh, eh, turi li sistema għada taħdem. Issa, aħna nipromovu kemm jista' jkun għaliex nixtiequ li tibda tintuża aktar. Jekk tistgħu tejnuna f'dan il-qasam ovvjament nieħdu gost, fl-aħħar mill-aħħar din hija deċiżjoni politika li tittieħed anki mill-Kummissjoni mbagħad naraw kif tista' ssir kifet teknikament hija xi ħaġa faċli, imma irrid ikun hemm interess pożittiv, interess ċar mill-istati membri, eh, l-amministrazzjonijiet u l-partijiet interessati. Qed nippruvaw naħdmu iktar jekk tistgħu tagħtuna xi appoġġ, kwalunkwe appoġġ anke mal-partijiet interessati aħna nkun napprezzawha ħafna xtaqt ngħid ċara malajr malajr fuq il-prinċipji tal-taħriġ komuni. Eh, mhux forsi l-istess mod tal-IPC. Eh, L-IPC e jista' jkunu ta' suċċess eh, għal-pjattaforma għaliex jista' jkollok xi tip ta' armonizzazzjoni minn fuq minn isfel għal fuq anzi ehm, biex naslu anke għal rikonoxximent awtomatiku brata maġla. Mal-inġiniera sfortunatament ma kinitx possibbli bejn l-assoċjazzjonijiet tal-inġiniera u ehm, iċ-Chamber Associations biex jifhmu biex jiddeċidu x'ikun l-aktar fattibbli. Jiġifieri s-settur innifsu kellu problema biex jiddeċiedi kif għandu jsir il-qafas ta' taħriġ komuni għall-inġiniera. Però maħniex se nagħtaw qalbna. Il-provi dak li provajna ma' settur ma kinux ta' suċċess. Però. Però ehm, biex niġu mbagħad għal kwistjoni tal-allima tal isking aħna provajna naħroġu b'testijiet ta' taħriġ komuni ehm, biex nużaw din il-loda ġdida fid direttiva u niffaċilitaw il-proċessi ta' rikonoxximent. Eh, aħna qed naħdmu anki mal-allima tal-skiing u naħseb illi nistgħu naslu għal testijiet ta' taħriġ komuni biex anki dawn l-allima ta' kwalifiki għolja <clears throat> ikunu jistgħu jiċċaqalqu mingħajr problema billi jkun hemm dan it-test standardizzat, hemm uħud minnhom li diġà eh, provaw dan it-test u hekk huma jkunu jistgħu jibbenefikaw għaliex ikunu jistgħu jiċċaqalqu ehm, mod ħieles fir-reġjuni <clears throat> fejn hemm il-muntanji bil-borra. Eh, eh, aħna nittamaw illi hekk ikollna għoda ġdida wkoll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 Jidhirli li illi ħaġa sewwa ħafna li intom daqstant attivi f'dan il-qasam. L-Unjoni Ewropea għalina tirrappreżenta valur fih innifsu, allura aħna nagħtu valur kbir li suq intern. U din il-parti tas suq intern li konċerna l moviment ħieles tal-persuni hija l parti illi forsi ma tantx tidher f'sikkita fil-ħajja tagħna ta' kuljum meta nqisu lekk hekk imsejħa professjonijiet regolati. Aħna smajna preżentazzjoni tagħkom, intom min-naħa tagħkom qed tieħdu ċertu passi biex tindirizzaw il-kwistjoni, però qatra fl-oċean dan għaliex tant għandna professjonijiet regolati, mijiet u mijiet fil-fatt. Jekk niftakar sewwa xi ftit jew wisq 3000 l-istati membri differenti professjonijiet regolati xi ftit jew wisq, però b'tali mod illi Anki jekk inti professjonista kwalifikat bl-aqwa kwalifiċi xorta waħda ma tkunx tista' teżerċita l-professjoni tiegħek kullimkien, jiġifieri jekk inti professjonista mill-Litwanja, din il-persuna ma tkunx tista' mbagħad teżerċita professjoni fil-Ġermanja u fl-Ispanja. U allura sakemm ma nitux azzjoni il-moviment ħieles se jibqa' xi ħaġa illużorja biss. Pero Iva, tajjeb, għanna pass fid-direzzjoni tajba b'dana kollu, però xorta waħda mhux pass ambizjus. Qegħdin nitkellmu fl-interess ta' diversi stati membri allura illi qegħdin jitħarsu u xi kultant irridu ngħidu illi bħal donnu hemm ċertu patoloġija fl-istati membri, jiġifieri għandna l-assoċjazzjonijiet tal-professjonijiet, korporazzjonijiet biex ngħidu hekk li qegħdin jippruvaw iħarsu wis il-professjonijiet tagħhom fis-sens li qegħdin jalqu l-bibien. U f'xi mod nistgħu ngħidu li huwa impossibbli li persuna żagħżugħa tidħol għal dik il-professjoni, u allura huwa kważi impossibbli illi huwa diffiċli li ssir professjonista fi stat membru tiegħek stess, aħseb u wara fi stat membru ieħor. Tonnu għandna stil mafjuża hawnhekk li qed jopera fejn lan tal-assoċjazzjoni tikkonċernati mhuwiex illi forsi jaraw li jkun hemm standards għoljin tal-professjonijiet iżda le jridu jgħalqu s suq jagħmluha kważi impossibbli biex il-professjonisti jeżerċitaw f'dan il-qasam. Għandek pereżempju l-istrutturi tal iskis skiing instructors u l-gwidi turistiċi f'pajjiżi fejn it-turizmu huwa part importanti tal-ekonomija. Jiena l-esperjenza dana kollu minn perspettiva ta' professjonista u l-maġġoranza tal-gwidi turistiċi dak li għamlu fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Mhux sempliment li jakkompanjaw it-turisti, 99% tal-ħin tagħhom iqattawh. Jippruvaw jgħidu lill awtoritajiet dwar persuni oħra li jeżerċitaw din il-professjoni legalment biex ibek jipproteġu l-professjoni tagħhom biex oħrajn ma jkunux jistgħu jingħaqdu. Bażikament qegħdin jispijaw fuq il-kollegi u jippruvaw jiġdu l-attenzjoni tal-autoritajiet għal dawn is-sitwazzjonijiet. Grazzi għall kummissjoni tweġiba. Grazzi. Iva fil-fatt. Hemm numru ta' punti illi ta' min jikkonsidrom u qed nagħmlu fil-fatt ukoll. Mela, però il-mistoqsija hija din. Irridu nejnu l ċertu persuni li jelbu l astakli jew tindirizza s-sors tal-problema u tara l-fejn l-ostakli jeżistu. Li tagħmel ħaġa ma jfissirx li ma tamel xi ħaġa l-oħra u fil-fatt hekk namlu nagħmlu mela. Għandna direttiva tal-kwalifiċi biex tindirizza din is-sitwazzjoni li persuni jelbu l-ostakli kun hemm regoli ta' rikonoxximent naċċertaw li stati membri jqisu mhux biss it-taħriġ formali iżda anki l-esperjenza prattika li forsi persuni kollhom u bekk ikunu jafu jekk il-persuna tistax taċċedi għal professjoni regolata fl-istat membru, però mbagħad għandna l-ostaklu innifsu x'qegħdin inħarsu hawnhekk. Tassew nipproteġu l-an tal-protezzjoni anzi lan ta' perspettiva pubblika, aħna ħdimna flimkien biex ikonna testa proporzjonalità li stati membri għandhom iwettqu qabel ma jibdew ipoġġu ostakli ġodda partikolarment dan il-qasam. U allura qed naħdmu fuq iż-żewġ perspettivi, ġifieri ntejbu il-qafas regolatorju naqsu l-ostakli preżenti u nejnu l-persuni biex jelbu dawk l-ostakli ġala darba waslu u li din istituzzjoni ġustifikata. Issa testa proporzjonalità li se jiġi implementat, aħna tnejnu l-istati membri u naħdmu flimkien magħhom biex naraw li kollox jiġi implementat. Fil-fema tagħna lan għandu jkun li naċċertaw li regolament il-ġdid jiġi implementat biex tassew naħsbu fl-interessi pubbliċi qabel xejn, mhux sempliċement biex ikun hemm protezzjonizmu żejjed tal-professjoni. Qed inħallu kollox fidejn l-istati membri konċernati. Iżda issa fuq livell Ewropew għandna regoli ċari fuq il-ġurisprudenza ECJ dwar xiri jagħmlu stati membri u kif jivvalutaw ir-regolamenti l-ġodda li huma jimplementaw. Issa qed naraw ir-regolament attwali wkoll qed nagħmlu eżerċizzju ta' rikonoxximent reċiproku li għamilna fit tliet snin wara l-adozzjoni tad direttiva riveduta. U bekk issa għandna informazzjoni li hija interessanti dwar regolamentazzjoni. Eżerċizzju li kien diffiċli ferm dan illi infemu l-istati membri illi kollox jista' jiġi wkoll simplifikat f'termini ta' regolamentazzjoni u għalhekk fil-kuntest tal-pakket ta' servizzi adottajna komunikazzjoni biex jippruvaw ngħinu l-istati membri f'numru ta' oqsma biex forsi huma jqisu anki xi riformi fil-qafas regolatorju tagħhom. Aħna nafu sewwa kwistjoni u naqblu li probabbilment hemm livell ta' regolamentazzjoni li forsi qed imur li lim minn dak li nixtiequ nindirizzaw ċertament hija responsabilità tal-Istati membri skont il-prinċipji tal-moviment ħieles, mod partikolari li jkun hemm regolamentazzjoni li iva huwa ġustifikat u li ħares l-interessi pubbliċi, però qed nippruvaw nejnu l-Istati membri biex jiksbu dan il-an u fejn il-professjoni jew l-aċċess għall professjoni u limitat mir regolamentazzjoni qed ngħinu lill persuni illi jitlu fil-qasam billi juru li għandhom il-kwalifiċi meħtieġa u bleħfef mod possibbli. niprovaw nippruvaw noħolqu approċċ olistiku bekk. U ċertament, dak kollu li tistaw intom tenuna bih bċi eżempji prattiċi huma affarijiet li aħna nil minn ħatana, grazzi. Grazzi, naħseb issa għandna wġibiet kollha għall mistoqsijiet però għatman nis soluzzjoni 100% l-issa. Grazzi għal prezentazzjoni ta'kom, grazzi għal prezenza ta'kom. U bekk nistaw nalqu laqa għal l-ħodu, issa laqa li jmiss fis-6 ta' Diċembru. Grazzi ħafna u l president Gentleman li lill interpreti Il-komplement tal ġenata tajba.